li l-punt li mis fuq l-agenda hija mistoqsija orali l-edukazzjoni għat fi situazzjonijiet ta' emerġenza u fi kriżi protratti. Mill-Kumitat Deve, naturalment. Rapporter hija s-senjura Linda McCavan u unti għal mikrofonu. Grazie, President. Jena kontenta li għazinna l-lum biex namlu din diskussjoni, għax propju l-lum għanna ċelebraw fil- notizji negativi, għax l-lum adottajna il-budget u meta adottajna l-budget rajna Eh, qabilna fuq waħda mill-kwistjoniet iktar importanti li se nadottaw għada, ċoħe li nżidu l-għajnuna umanitarja għall-edukazzjoni fil-situazzjoni ta' emerġenza b'mod sostanzjali sa' 26 miljuni ta' euro. Dina kienet il-ċifra li proponejna fid-deve u jena nishtiq nifraħ ma' rapporter u mira tal-4% illi aħna nixtiequ naraw anki fil fil-għajnuna umanitarja u naf illi illi din hija ħaġa illi għal-qalb kulħadd u naf li l-Kummissarju Stiljanidis kien iprova jipromuovi anki din din iż-żejda u naf li hemm ħafna persuni u ħafna gruppi u gruppi politiċi ta' u shadows u ringrazzjakom kollha tal-appoġġ tagħkom. Jiena meta mort it-Turkija ma' Kumitat Deva fil-ħarifa fil-biru tal-ħarifa rajt e, għalix kemmu importanti li aħna ninvestu fl-edukazzjoni għax jiena mort fil-kampus ta' rifuġati u zjartu kol ħafna familji fil-komunità. U rajna xi fisser għal dawn il-familji illi ħallu kollox warajom jitilqu minn pajizom u jibdew mill-ġdid. U xi fisser eh, illi f'pajis jaslu eh, mieta eluf ta' rifugġati u ridu joffru anki l-edukazzjoni. U kien hemm proġetti anki taħt l-UNICEF u organizzazzjoni toħrajn eh, fil-camping Karamanaris ta' rifugjati rajna li l-UNICEF kienet qed torganizza l-iskejjel kienu qegħdin jħallsu l-għallima biex jagħtu l-edukazzjoni u kienu qed joffruhom il-kurrikulum tal-iskejjel ta' Sirja u kienu qed joffruhom mhux biss edukazzjoni ma' sens ta' normalità. U l-iskola kienu kontenti tfal. U rajna E, anki li tfal kienu għaddew minn trauma, però fl-iskola kellhom sens ta' normalità li setaw iħossu ruħom bħal tfal oħrajn u kien hemm ħafna lop kollu, kien hemm ġugarelli kif ukoll edukazzjoni. U kien hemm kwestjoni li ħasbitni ħafna. Xiġri meta mbagħad jilħu l-età ta' 16, 17, 18 sena meta jridu jmorru fl-edukazzjoni iktar olja. U hemmhekk jridu ninvestu iktar għax aħna intqajna ma' dawn il-persuni fil-Turkija tisfel u tilfu speranza fil-futur. E, u ma kellhom pjanijiet biex imorru l-università biex jkomplu jistudjaw jieħdu korsijiet ta' taħriġ, però ma l-ebda possibilità li jkomplu l-karriera tagħhom e, jridu jimorru fil-Mediterranu, jaqsmu l-Mediterranu, jridu nsibu soluzzjonijiet, jridu nsibu scholarships, n-offrulom korsijiet, xaġa x-nistaw namlu. il messagġ għal-daqstant kien ċar ħafna enti taf bih dan il-problema eh, il-barriri bejn eh, il eh, reformi u l-lajnuna umanitarja istanna il-għanijiet globali li nistaw naħdmu fuq, specialment nikonsolidaw l-edukazzjoni f'dawk il-pajizi Eh, li għandhom bżonnom għanna zewġ eh, biljoni ta' tfali li għedin jiexu f'żoni ta' konflitt, un bat għanna anki il-rapporta Enrique Guerrero illi, eh, illi se qed jagħmel rapport fuq is-summit tal-għajnuna umanitarja u hemmhekk eh, nirridu nużaw dan l-argument biex nappoġġaw l-investiment fl-edukazzjoni. Grazzi tal-appoġġ tagħkom u nittama li nkunu nistgħu nkomplu nibnu fuq dak li ksibna llum. Grazzi ħafna, Sinjura Rapporteur. Issa, nisimaw eminant il-komissarju Stilanides. Kollegi, jiena kontent ħafna mhux ftit illi qed niddiskutu dan il-punt illum. U Linda Aziza, grazzi ħafna tal-appoġġ tiegħek bħala President tal-Kumitat Deve jiena nemmen fermament illi l-edukazzjoni għat-tfal f-situazzjoniet ta' emerġenza u ta' konflitt eh, hija estremament importanti. Hija l-iktar strument qawwi illi għanna fidejna biex nkunu nistgħu nipproteġu t-tfal biex niżguraw illi huma jista' jkollhom futur aħjar u futur żgur. L-edukazzjoni fl-emerġenza hija priorità olja għal-Kommissjoni. Għalija personalment u koll. U jena naf, illi, hija priorità minn tal-ewwel anke għal parlament kif qalet Linda bil-mod qawwi tagħha. L-azzjonijiet tiegħek jitkellmu bleħen qawwi. Aħna qegħdin flimkien f'din l-avventura u jiena nirringrazzjak tal-appoġġ. Grazzi ħafna nerġa' ngħidlek aħna kollha kemm aħna naqblu l-edukazzjoni għal pedament għal kull ma jiġi wara. Ija l-ikbar protezzjoni għat-tfal vulnerabli. Ti proteġijom kontra radikalizzazzjoni, ti proteġijom kontra il-rekrutament forzat, ti proteġijom mill-li jisiru predi ta' terroristi u ta' gruppi oħrajn estremisti. Ti proteġijom u koll minn zwieċ fals, fals illi jihdu anki rotot ta' migrazzjoni perikolużi. L-edukazzjoni huwa huwa punt primarju. Meta jiena mort nżur eh, eh, zoni ta' emerġenza u ta' konflitti eh, fil-Lebanon u pajizi oħrajn anki fil-frontiera ma' Sirja. Il-problema rija u ċar. Dawn il-nis mandomx bżon ta' jnuna umanitarja biex jaqdu il-bżonnijiet tagħhom bażiċi mandomx bżon ta' ikel u saqa fuq rasom. Għandhom bżon ta' dinjità, għandhom bżon ta' speranza u għandhom bżon ta' futur zguru veru għat-tfal tagħhom. Kif intkom għattu fir-riżoluzzjoni u għandkom raġun, inqas mit-2% tal-budget globali tal-umanitarju jiġi minn fuq fl-edukazzjoni. F'moment, f'periodu meta 60 miljun ta' rifugjati attwali mingħajr preċedenti. Illum iktar minn 34 miljun tifel ma jmurux l-iskola imħabba imħabba każijiet ta' umanitarji. U din hija sitwazzjoni li rridu titbiddel. Ma nistawx nipermettu li din is-sitwazzjoni titkompla b'dan il-mod bżon approċċi ġodda, bla dubju. L-edukazzjoni miex kwestjoni sekundarja. Specialment li tiġi trattata fit tini fazi tal-emerġenza għalix l-edukazzjoni billi ti proteġi tfal tqawi kol is-sikurezza tagħhom, is-sikurtà tagħhom u tirsolvi wieħed mill-kawzi prinċipali tal-migrazzjoni. Il-ġenituri u tfal mumiex qed jitilqu minn pajjiżhom biex ikollhom likel u ras fuq rashom u e, e, saqa fuq rashom. Qed jitilqu għax għandhom bżonn aċċess tal-edukazzjoni f'dawn l-aħħar snin aħna żidna il-nefqa tagħna mill-budget mill-żewġ miljuni ta' euro simboliċi Fl-2012 aħna din is-sena l-ħakna 11 il-miljun euro. Dan jfisser eh, il-wieħed fil-mija tal-budget tal-għajnuna umanitarja. Issa e rridu namlu iktar, ħafna iktar. Iktar kmini dis-sena jiena mpenjajt ruħi biex eh, nitriplika din in-nefqa fl-2016 u biex nilħa il-mira tal-ġnus maquda tal-4% sal-2019. Jiena kontent ħafna u gburi illi nħabbar hawnhekk f'din l-awla llum illi jiena sen nilħa il-mira tal-4% diġà sena diħla. Applaus. Dana dina miex kisba tiegħi din hija kisba anki illi hija tagħkom. Għaliex aħna ma konniex nistgħu nilħu din il-mira mingħajr l-appoġġ għawi ta'kom, mingħajr il-proposta tagħkom biex nonfqu 26 miljun euro ekstra mill-budget tal-Unjoni Ewropea għal dan l-iskop speċifiku. U biex najdilkom il verita it-tmexxija tagħkom, l-azzjoni tagħkom għamlet verament differenza kbira. Nerġa' nirringrazzjakom fuq dan. Jiena grat ħafna għal għajnuna tagħkom kruċali biex ittuna il-fondi neċessarji. Nixtieq nizgurakom mill esperjenza tiegħi illi kull euro illi jiġi investit fl-edukazzjoni fl-emerġenzi huwa investiment lejn il-paċi. Jena qed naħdem flimkien mal-kollegi Han u Milizza li huma responsabbli f'dan il-qasam biex nilħaq din l-isfida biex niżgura illi tfal f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza jistgħu jbenifikaw mill-proġetti fil-edukazzjoni kif nafu mill- fondi fil-Lebanu, Turkija, eh, eccetera, u fuq il-fond liħor għall-Afrika. U naturalment, billi eh, billi inwaqfu skejjel formali u informali. U biex ikolna eh, imsieħba fil-lok, fil-terren. U danu importanti. Intkom tafu illi l-impatt reali fil- fl li informali aħna għanna responsabilità kollettiva biex natu li l-kull tifel futur, futur sabiħ, dinija kruċali. U aħna irridu inġeddu il- impentana kollettiv. Ma nistawx nipermettu li naraw iktar ġenerazzjonijiet mitlufa. Grazie. Efkaristo. Eh, Grazzi. Grazzi ħafna għal diskors impressionanti, kommissarju. Fissam il-gruppi politiċi, nibdew bil-PP, Essor eh? xtir. Zax minuti. President, 37 miljon tifel u tifla li jiexu f'żoni ta' konflitt ma jmorrux l-iskola. Jekk nieħu eh, medja li konflitt idhom ma' xar snin, it-tfal l-familji tagħhom iqattaw bħala rifuġati 17 sena. Dan ifisser li dinja ġenerazzjoni mitlufa ħafna drabi ngħidu illi l-edukazzjoni hija passaport għal ġejni aħjar Stibta' ta' ġejjini għandhom da' tfal imma da' tfal mistawx jistennew minn krizi jew gwerer jekk mantu għomx ktib fidejhom. Nkellek ma namlux dan xatti tijom l-armi fidejhom. Id-dritt ta' kull tifel u tifla u hija l-edukazzjoni. Laqwa mod kif nipromovu stabilità u paċi u għadan u għal daqsant ma investiment importanti. Għal daqsant għal PP l-iktar priorità importanti fajnuna maritarja hija l-edukazzjoni ta' tfal situazzjoni ta' emerġenza. Għalla xtant nishtiq nifraħ l komissarju Xtuljan Ejdis li tkellem fuq dan. Miljonu nofs tifel u tifla, se jkunu qed jużaw proġetti f'26 pajjiż, jina nilqa' ir-riżoluzzjoni. Kif ukoll nappoġġa dak li għamlet Linda McEvin kif ukoll deċiżjoni ta' budget addizzjonali ta' 26 miljun euro l-edukazzjoni ta' tfal situazzjonijiet ta' emerġenza. Grazzi. Fala. Grazzi. Fissem il-grupp tal-SND Is-sur Guerrero Salom. One minute floor, please. Grazie, President. Sur Kommissarju. Għanna ħbarit tajbin. 26 miljon disponibli zejda fil-budget il-ġdid se nappoġġa u rizoluzzjoni għada li sertejna nimxu l-qoddim lejn l-4% l-Kommissarju għalli ser jinexxinna ix-xahar li ġejn tamaw li nkun qed nippravaw il-rapport għaj fuq eh, Summit Istanbul u l-veri għabarit tajbin, pero problema u koll. Kif nistaw niprovdu edukazzjoni? Il-tant u tant tfal. Situazzjoni ta' emerġenza. Edukazzjoni essenzjali għal ġejjini t tfal, l-edukazzjoni għaw kol essenzjali għal ġejjini tas soċetajiet li fihom jgħixu dawn it-tfal. L-edukazzjoni u l-arfin huma sors infinita enerġija fid-dinja. U jekk ma jkollokx aċċess għal dan l-arfin, inti kondannat għal falliment fil-ġejjini. Għal daqstant, edukazzjoni għal tfal, tfisser appoċ għal familja u progress fis soċjetajiet Thank you. Grazie. Fissem il-grupp tal-ICR, il-Senjura Sitnanska, għal-minuta. Grazzi. President. għanna diversi tfal misoċ mor l-iskola minħabba konflitt militari u għek misoċ kollom ġejni aħjar għal-jom għal pajis taħħom. L-edukazzjoni mhux priorità ta' pajjiżi fi kriżi u l-għajnuna budġetarja tal-Unjoni Ewropea hija baxxa wisq, tfal ma jistawx attendu skejjen, u s-sitwazzjoni tista' tinbiżel minna individwi permezz ta' eh, adozzjoni u programmi illi jaħdmu tajjeb fl-Europa, fil-Slovakka per eżempju, eh, għanna organizzazzjoni kristjana li taħdem fl-Afrika e li tipprova eh, salva l-menu tifer wieħed minn min, min pajjiżna fl-Afrika ovvjament Naddu issa għall-onorevoli Becerra Basterreċċea. Grazie, President. Kommissarju, nibda billi nisprimi l-gratitudni tiegħi l kommissjoni li kena qabel tal-li eh, tappoġġa tal-programm grazzi għal premier paċi li rċiviet l-Unjoni Ewropea u investiment tajjeb li għen 500.000 tefer u tifla. Grazzi wkoll il komissarju Stiljanidis tal-li jizzit l-ambizjoni minn 2 4% sal-2019 ħabar tajba jekk niksbu il-raba mira ambizjuża globali l-edukazzjoni fl-Agenda 2030 rridu nżidu finanzjament tal-edukazzjoni rridu niżguraw il-programma għal tweġbit kastam ta' emerġenza fuq meta twila ta' żmien inkludu s-svilupp sostenibbli l-Aġenda 2030 mhux imreta bissa pajjiżi inqas imma mm, membri u koll ta' ġnus ma' imma parti minn dan kollu inkluzi aħna u koll dan id dawl nixtieq nistaqsi mistoqsija. Għandna pal-istati membri qegħdin niprovdu edukazzjoni xir għal refugġati li d-dihni fl-Unjoni Ewropea skont konvenzjoni tal refugġati l-1950 għan nitrattaw refugġati bl-istess mod bħal ċittadini tagħna f'termini ta' drittijiet għall edukazzjoni primarja għanna tuwom. Trattamentu ġust fuq edukazzjoni differenzjata il għandu jiftaħ kultur edukazzjoni użu tajti sabiex zazah li ġejjin fl-Ewropa jkun jistaw jiġu integrati ma jkun se jkun fiskejl universitajiet sabiex ħajjithom morru lura normal. Jew normali kemm hu possibbli. Hemm bżonn nibnu pontijiet bejn normalitarja u kooperazzjoni l-iżvilupp għandna bżonn ta' pot sostenibbli, għal riabilitazzjoni, integrazzjoni u żvilupp naraq bi kotazzjoni il insibu fi preambulu għal Kostituzzjoni eh, UNESCO mill pill il gwerer jibdew fl-imħuħ tal-nis u fl-imħuħ tal-nis li rridu nibnu l-plaċi. Muchas grazzjas. L-Onorevoli Sanchez. GUE NGL Group, uh, Madam Deputy Lola Sanchez Caldente, one and a half minute. Take care, please. Grazie, signor Presidente, signor Commissario. Grazie, President, Commissario. Aħna għanna pozizjoni pozittiva, vizavi rezoluzzjoni sabiex nużaw finanzjament Ewropew, sabiex napoġġaw edukazzjoni għatfall ta' emerġenza u kriżijiet eh, twalet nitkellmu fuq mijiet tal-luf ta' refugġati, il-et jaħarbu l-konflitti fl-Afrika u l-Vant Nofsani, u l-ġajjeni tagħhom jiddependi fuq eh, edukazzjoni deċenti għat-tfal fil-pajjiżi li qed jospitawhom. Fis-seklu 20 l-Ewropa rat influssi migratorji kbar ikkawżati minn gwerer fil-passat. Issa aħna ma naqblux mal-privatizzazzjoni inkluża hawnhekk konna bżonn edukazzjoni għal kulħadd u ktar pluralità għal daqstant insistu li dawn il-flus imorru għall edukazzjoni pubblika. Il-flus provduti mit-ċittadini Ewropej għandhom iservu sabiex nibnu l-kwalità tal-edukazzjoni pubblika. Din hija l-aqwa garanzija sabiex naqsu dużegwaljanzi f'kull inkwa soċjetà u ninkludu kull persuna illi eh, għanna uh, grazzi. Grazzi. Fissem il-grupp tal-ħodor għajdi ħawtala. Grazzi, President. Huwa importanti il reċentement kena iktar attenzjoni l-impatt ta' fragilità u konflitt fuq individu ħajtom. Għall-stant, wasanna l-konklużjoni li fil-fat nis li jiexu f'pajjiżi fraġli u f'żoni ta' konflitt ta' emerġenza huma miċħuda minn dak li għandhom bżonn sabiex jistabilixxu ħajjithom iktar tard jekk is-sitwazzjoni tikkalma u jkun jista' jibdew ħajjithom normalment. Ma nafux kemm ħafna drabi nies kolhom jiexu f'kampijiet, għal daqsan tridu nġibulhom tama naqbel mal-kummissarju li għandna bżonn ta' edukazzjoni informali u formali, eżempju ċar li rajt fil fżatar fil-Ġordan, kien illi NGO Finlandiża Inċerċej eh, kellhom skella ta' ċirkwa għal-bnitu l-irġil, talmu ħiliet, kooperazzjoni, u talmu jafdaw eh, ġisimam u jgħadġi b-mod kreattiv. Nittama illi dan l-4% li semma l komissarju s-sena li ġeja jintużaw tajjeb għall-edukazzjoni f'każijiet ta' emerġenza. Grazzi. Grazzi, Sinjura Awtala frisem isem li FDD is-Sur Nathan Gill għal minuta. Grazzi. Edukazzjoni essenzjali għal ġejni ta' kulti tifel tifla dan huwa fatt. Imma l-kwalità tal-edukazzjoni li jirċivi twajjel huwa wkoll essenzjali. Pajjiżi li tiżviluppaw skejl privati qed jissaħħhom minħabba li l-gvernijiet mhux jagħtu edukazzjoni deċenti lit tfal f'Nairobi, bas 120 għanna 120 skola privata u ħut minnom jistaw jisfew ftit dollaru fil ġemma Dan huwa fenomenu eh, sabiħ ħafna li qed jiġi mod eh, organiku. NGOs qed jgħidu li edukazzjoni privata m'għandniex inħeġġuha fil-realtà tista' tkun il muftiħ sabiex nipprovdu aktar u aktar tfal żvantaġġati b'edukazzjoni komplux taħtu flus l gvernijiet korrotti sabiex jipprovdu edukazzjoni l tfal u minn flok ikun hemm eh, eh, kummerċ fil Pajzi, t u edukazzjoni twaqqaf ċiklu ta' faqar f'pajzi bħal dawn, grazzi. Do you accept blue card from uh, Madam Hautala? Bl-ħatala tek mis-sinjura ħawtala. Rizorsi privati huma essenzjali l-edukazzjoni, sorġil ta' t tajbin, però sorġil ma temminx ukoll li hemm bżonn niżguraw illi pajjiżi qed jiżviluppaw għajmu il-tħol finanzjarju li hemm bżonn mit-tassazzjoni u sorsi oħrajn sabiex ukoll ikun jistgħu jipprovdu edukazzjoni pubblika ma taħsibx l-organizzazzjoni internazzjonali qed jappoġġaw il-gvernijiet bħal Global Partnership for Education qed jagħmlu biċċa xogħol eċċellenti billi pruvaw jiżguraw l-edukazzjoni ta' kwalità tajba tkun disponibbli għal kulħadd. Uh, Ovvjament, huwa kruċjali l-ekonomiji f'pajjiżi qed eh, jiżviluppaw eh, u ma għandhom jiżviluppaw għaliex bekk nies toħroġ mill-faqar u korruzzjoni hija waħda mill-ikbar ostakli sabiex nsaħħu l-ekonomija ta' pajzi qed jiżviluppaw. Dan eh, jaqbad flus minn idej in-nies u jitpoġġihom f'idejn nis korrotti. Hemm diversi modi kif nistgħu intejbu il-ħajja ta' pajjiżi ta' nies pajjiżi qed jiżviluppaw u eh, f'edukazzjoni rridu niżguraw li b'mod organiku pajjiżi kun jistgħu jiżviluppaw l-edukazzjoni tagħhom bħal pajjiżek u pajjiżi. Grazzi. il senjura Silvia Costa għal minuta. Grazie, President, Komissarju. U importanti ħafna li l-lum naffermaw b'mod konkret li t-tfal għandhom dritt tal-edukazzjoni u tal-im anka meta jkunu migranti, refugġati u l-emerġenza ninsew dan. Imma xar miljon tifel u tifla refugġati jiex ħafna drabi fil-Libanu, fil-Turkija, fil-kampijiet oħrajn wasu fl europa ħafna minnhom tilfu snin ta' edukazzjoni minħabba l-konflitti imma nafu kif għattinti li l-aċċess għall-edukazzjoni u appoġġ psikoloġiku mhix eh, xaħġa ħaġa li tiġi wara l-kolenza ma hija parti integrali u strument qawwi għaliex eh, jorbot ma' edukazzjoni, violenza, għajunana psikoloġika u jgħin jibni ġejjini għatfall u l-familji tagħhom. Minkejja l impenni ta' NGOs u l-UNICEF mm, eluf ta' l-lima anka fost refugġati, il-rizorsi li nataw sissa mux bizzejiet u napprezzaw ħafna l-Komissjoni ġabret il-proposta li nirdupjaw il-kwota tal-luna monetari ġamil 2016 u għaw nerġaw nisqo proposta oħra li minna fil komitat tal-Kultura ħaġa li inkludiet Linda McKevin fil-mizoqsija tagħha bżonn noħorġu korritur umanitarju, bżonn niftu l-universitajiet għal refugġati anka permezz ta' distance learning. Grazie, grazie onorevole Costa. Eh, e grazie, signora Costa. Issa naddu għas-Sinjura Vallina. Għal minuta. Grazzi il-lejli tajjeb, il-kulħat. Immaġinaw it-tifel ta'kom ikollu juża xkubetta minn flok kif ta' ktib. Tfal għandhom ikonu fl-iskejjel, jitalmu, jilabu ma' tfal oħrajn, imma sfortunatament imniex ir-realtà ta' ħafna tfal madwar id-dinja u sfortunatament l-Unjoni Ewropea għandha tendenza ta' opera standards doppji hemm konflitt internazzjonali li eh, u maddejn u aħna nħarsu naħal oħra fl-istess ħin noħorġu bajnuna umanitarja. Di riżoluzzjoni qed nippruvaw nipprovdu kwalità fl-edukazzjoni għal tfal u bnitu sobin u din hija priorità assoluta għal naqblu fuq dan. Dawn huma il-ħajja u l-ġejjini tagħna. U inkredibbli illi wieħed jipprovja manipola kwistjoni kustjoni ta' jnuna ta' sabiex nipromuovu il-servizzi privati. Qed nitkellmu hawnhekk fuq edukazzjoni, sitwazzjoni ta' emerġenza u kriżijiet imtawla u nemmen l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura id-drittijiet ta' tfal kollha. Grazzi. Grazzi. Fisem l-essendi. Il-Sinjura Knici. Annuta. Grazie, President. l anuna hija essenzjali fil-pajizi li għaddejn minn krizi u emerġenza tawla. ċurkas ta' dawn it-tfal u ma l-iktar suġġetti vulnerabli ma' vittmi ta' abuzi, sfruttament, anka sessuali u ma' preda anka l-organizzazzjoni komunali u gruppi armati u ma kriżi mtawra li jistgħu jikkawżaw impatt qawwi fizzilu psikofiziku ta' tfal bi riskju li wassal għal dawk kemm sejħa Lost Generations l-edukazzjoni talim u huma strument ta' prevenzjoni u ħarsina tfal b'effetti pożittivi fuq medda twila ta' żmien sabiex jiżviluppaw ċertu saħħa kol, dan ukoll veru għal dawk it-tfal il-infirdu mill-familji tagħhom minħabba konflitti jew diżastri naturali wkoll. Nirringrazzja għal daqstant l-Kummissjoni għal fatt li jurit li tant sensittiva wkoll, però mżon ta' strateġija globali ta' jnuna li tinkludi t-talim, għat-tfal, ta' emerġenza. Grazzi. Grazzi. Signora Kenici, naddu issa għal l-Onorevoli Schlein għal minuta. Grazie, President. Is-settur tat-talim situazzjoni ta' emerġenza fil prezent hija fost dawk li naqas jirċievu finanzjament inqas minn 2% tajnuna monetarju globali. Biżiet il-finanzja terz biss tal dak li hemm bżonn l Edukazzjoni da tkun eh, prioritarja hawnhekk li tiżgura garanzija ta' ħarsin li tfal fi żmien meta huma l-iktar vulnerabbli Kif qal iktar minn Linda McGavin, l-iskola tatti sens normalità li nipposponu l-edukazzjoni għal meta tgħaddi l-emerġenza tista' jfisser li dawn ma jistgħux ilura għall-iskola u jispiċċaw faqar sieħ l-edukazzjoni tpatti għall-edukazzjoni, jemżon li appoċ għall-edukazzjoni konċentrali fi proġetti finanzjati mill fondi l-Unjoni Ewropea, mżon pjattaformi li jikisru l-ostakli u jizgura koerenza u kontinuità di politika wasal iż-żmien l Europea s ssir l-danutor prinċipali sabiex nilqu l-mira ta' 4% ta' spiża tal-qasam nil-ingrazz il kummissarju Seljanidis għal-impen għaw u l-aħbar sabiħa li ta' għallum l s-sena diħla ser nesċinna wa sinjal tajjeb fl-ambitu tal-implementazzjoni tal-SDGs li għadna kemm provajna fi New York. Grazzi. Grazzi l-Sinjura Schlein. Is-sur Frunzulika għal minuta. Grazzi, President, kollegi. Kif qalet Linda McKevin, edukazzjoni huwa dritt fundamentali u dritt għal kol tifla. Sinjuri, huwa essenzjali sabiex nkun nistgħu ngawdu minn drittijiet soċjali, ekonomiċi u politiċi huma huwa katalist tal-żvilupp li wassal l-interventi f'saħħa, ħolqien ta' xogħol, tnaqqis ta' faqar u żvilupp ekonomiku. Sforzi f'dan id-direzzjoni jiżguraw il-prinċipju ta' koerenza fil-politika tiġi rispettata u għal-dastant naqbel ma' ħtieġa il-nizguraw iktar Eh, risposti effettivi f'każijiet ta' emerġenza u nemmen il l-Unjoni Ewropea għandha taħdem ma' pajjiżi msiba, donaturi oħrajn, is-settur privat u soċjetà ċivili sabiex intejbu opportunitajiet għall edukazzjoni għat-tfal għal sażaħ f'sitwazzjonijiet ta' konflitt. Edukazzjoni trid tkun ikkonsidrata bħala parti integrali ta' tweġiba monetarja l turi koll għandhom jasaxħu l impenni tagħhom sabiex jimmobilizzaw l-education cluster fi stadji bikrija f'każ ta' emerġenza u jiżguraw illi jkun hemm biżejjed finanzjament. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Franzulika. Nati l-kelma l-aħħar deputat, l-onorevoli Mamikins, għal-minuta. Grazzi tas-sew, eżis kollegi. L-Unjoni Ewropea mandiġ armata b'saħħitha sabiex tipprova solvi l-konflitti madwar id-dinja, però l-Unjoni Ewropea minkejja dan huwa l-ikbar provvititur ta' għajnuna umanitarja madwar id-dinja. U din l-għajnuna twassal għal aktar riżultati tajbin fuq meda twila ta' żmien milli kieku aħna qegħdin nużaw l-armi. It-tfal li jkunu edukati f'sitwazzjoni ta' kriżi huma l-aktar strument effettiv li għandna biex niġġieldu kontra l-faqar u anki l-estremizmu kwart mit-tfal jinsabu taħt l-età ta' ħames snin tfal ta' ħames ta' inqas minn ħames snin li jaħarbu minn pajjiżhom. U dan ma jistax jitqis bħala xi ħaġa normali. U għalhekk jien nsab kuntent illum li qegħdin naraw żieda fl-allokazzjoni ta' finanzjament sabiex inkarsu biex inħarsu dan kollu. biex nagħmlu dan kollu effiċenti l-Unjoni Ewropea trid tiġbor flimkien il-politika tagħha irridu namlu l-aħjar li nistaw għal-ġejjien tal-uliedna, grazzi. Grazzi tassew l'onorevoli onorevoli Mamikins. Okay, uh, Mr. Mamekin, do you accept blue card from... Onorevoli Mamikin, inti għandek blue card, taċċetta? Iva? Grazzi ta' sew, inti kontet titkellem dwar tfal f'reġjuni ta' konflitti u f'kampi ta' refugju, pero għanto, inti lesli li ta' taċċetta l-fat li jkollna eh, dawn it-tfal li jiġu fil-pajizi tagħna stess, fil-iskejjer Ewropej, anke fil-Latvija stess? Grazzi, Sinjura Tun, għal-mistoqsija tiegħek sfortunatament. Jien ikolli nammetti li il-pajjiż tiegħi ma jinsabx minn ta' qoddim meta niġu għal integrazzjoni effiċenti u l-politika li nużaw. Il-fattu li fil-Latvija però aħna nitkellmu dwar it-tisħiħ tal-lingwa uffiċjali l-Latvija, il-Latvjan, però ir-refuġjati meta jiġu fil-pajjiż tiegħi kejjel biss li jitkellmu ir-Russu jammettu l-dawn it-tfal fis-skel tagħhom Però dan, dan, dawn l-iskel mhux qed jagħtu finanzjament għal dan il an Grazzi tassew, grazzi għal eh, intervent bejn żewġ pajjiżi Baltiċi. U issa ngħaddu għal proċedura taħt il-KGDI. U hawnhekk għandna żewġ kelliema li xu jintervjeni sur l-Onorevoli Polċek. mbagħad l-Onorevoli Lotis Marija, iktar il-qoddim imma. Grazzi tas-Sur President. Grazzi tal-li inti għarafti l ruol tradizjonali tiegħi. Nixtieq nuri l-apprezzament ta' suċċess tal-Kummissjoni, tanti tal-Kummissarju li qed prezenti maħna għaliex dan is-suċċess ser jgħin nevitaw, neliminaw l-ostakli għall-edukazzjoni ta' żgħażagħ u għalhekk qed niġbed l-attenzjoni li Illum aħna approvajna il-rapport ta' Sinjura Dati li jixat l-attenzjoni fuq l-edukazzjoni pala mezz biex niprevjenu li zazah mill radikalizzati. Permettu li li nikwota li skondan il-rapport u ma li skejja l-sistema edukattiva li għet għandar wol ċentrali biex tejn li l-tfal jintegraw fil-soċieta prinċipali jizviluppaw ħsibijiet kritiċi. Jina appoġġajt bisħieħ dak ir-rapport għaliex bla dubju dak ser jgħin jeduka l-itfall li eh, ġejjin eh, bħala refuġjati fl-Ewropa. Nat il-kelma l-onorevoli Polczak. Grazzi tassew. Nat il-kelma sal-onorevoli Marijas. Jekk intom tikkonsidraw li 65 miljun eh, tifel u tifla jiexu f'dawn il-kampijiet u 37 eh, miljun minnhom mhux qed iġibu eh, edukazzjoni, ovvjament ħafna minnhom qed ibatu. U dan juri li id-drittijiet fundamentali qegħdin jiġu miksura f'bosta pajjiżi li għedin jisperjenzaw krizi bħal pajizi fl-Afrika, pero anki f'kampijiet ta' refugjati bejn is-Sirja u t Turkija pero anki b'nadi oħra. Pajizi oħra bħal Greċja fejn il-politika ta' austerità ġew implementati il-budget tal-edukazzjoni ġew imnaqsa b'mod radikali u hawnhekk qed imbagħtu konsegwenzi simili. Il-Greċja eh, qed tara kundizzjoni ta' aktar għall l-lajġin ta' tfal u dan qed ikollu affett effett fuq l-edukazzjoni wkoll. 50% ta' tfal m'għandhomx edukazzjoni għalmenu mill-bidu tal-krizi sissa, u għalek għana kontenti li qed naraw tisħiħ dek li u l-budget uh, u l-allokazzjoni għall-edukazzjoni. Laħal kellim għad dibattitu tal-lum nagħti l-kelma l honorable Ward. Pero jekk joġbok darboħra urina l-karta l-bajda aktar kmini. Grazzi. Kjoġbok. Grazzi ta' sew li tajtni l-opportunità li nitkellem jiena xtaqt ngħid xi ħaġa rigward ir-rwol ta' edukazzjoni formali u informali għal dawn it-tip ta' tfal għaliex ta' sikwit hija l-edukazzjoni mhux formali li jistgħu jagħmlu differenza kbira fil-ħajja ta' dawn it-tfal xedin fuq il-post, jistgħu jkunu persuni oħra sinifikattivi li jaqdu rwol importanti fl-iżvilupp ta' tfal u fil-konfidenza ta' żgħażagħ meta l-aġenziji statutori ma jkunux preżenti u xi drabi wkoll dawn il-persuni jkunu jistgħu jiżviluppaw relazzjoni ta' fiduċja ma' dawn it-tfal u għalhekk wafferm importanti li aħna narfu ir-rwol ta' dawn l-organizzazzjonijiet u dawn jinkludu r-rwol tal-isport u l-organizzazzjoni tal-arti li iva jkunu jistgħu jiżviluppaw il-konfidenza fost it-tfal, fiduċja fihom infushom sens ta' identità u anki tgħinhom isolvu problemi u jkunu b'saħħithom f'sitwazzjonijiet li qed isibu ruhom fihom. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Ward. Issa fl-aħħar net, fissem il-Kummissjoni Ewropea nagħti l-kelma l kummissarju Stilenidis. Kjoġbo, grazzi tassew sur President, eżis kollegi, grazzi għal din id-diskussjoni tant importanti. Jiena ħat nota tajba tal-interventi u suġġerimenti tagħkom suġġerimenti rigward id-dikozzjoni formali, anki il-punti dwar tal-im b'distanza. Aħna diġa bdejna niddiskutu ċertu inizjattivi għal refugjati palestinjani. Fil-fat nirxtiq nirringrazzjakom immens għal din id-diskussjoni stan speċjali. U jiena verament kontent u gburi għal kollaborazzjoni tajba tagħna f'din il-qasam tan diffiċli. Żewġ kwistjonijiet li nixtieq eh, ngħid kelmtejn dwaru. Għanna l-element l-aspett tal-edukazzjoni informali li hija soluzzjoni prattika meta jkollna eh, speċjalment ċirkustanzi eċċezzjonali f'pajjiżi fejn il-kapaċità tagħha hija mafusa Per esempio nista' nsemmi l-Libanu, jina zort ir-reġjun mill-ġdid ftit tal-Jemilu u rajt il-valur prattiku ta' tali eh, mekanizmi fuq il-post, specialment with biga u l-ewwel pass kif wieħed jista' jintegra permezz ta' eh, edukazzjoni informali. Anki għatfall li forsi jkunu ħallew l-iskola l-ħafna żmien. Dan kien il-kas għal tfal li kienu involuti b'mod attib f'konflitti fl-Afrika u anki fil vannofsani anki li naqdu l-assistenza ta' emerġenza mal-assistenza Ewropea fuq il-meda twila ta' żmien. Repelitazzazzjoni ta' serħan dak li hu żvilupp, jiġifieri dak li aħna nsejhulu l-RRD. Dan huwa importanti ħafna u jiena nilqa il-fatt li intom miltu referenza għal dan mod estensif rezoluzzjoni għax wara kollox l-edukazzjoni fl-aħħar mill-aħħar għandha bżonn perspettiva fuq il-medda twila ta' żmien li l-għajnuna umanitarja waħedha ma tistax tipprovdi. U għalhekk aħna flimkien aħna qegħdin naħdmu sabiex nassikuraw li jkun hemm komplementarjetà tal-istrumenti tagħna kif diġà semmejt Eh, bit-trust funds li għanna fil-Afrika u fil-Vant Nofsnani, anke meħabba l-krizi tas sirja Din hija xi ħaġa li diġà bdiet, għandna ħafna strumenti għad dispożizzjoni u hemm bosta momenti fejn programmi marbuta ma' tfal ġew imsaħħa jew estiżi permezz ta' strumenti li għandna. nishtiq najt xaħġa ħaġa rigward l-impenn tas-settur privat f'dan ir-rigward. intom tafu li ħafna flus, specialment għal ċertu pajjiżi fil-golf, dan il-flus ma ġiex użat għall-emerġenza f'dik li l-edukazzjoni u jena naħseb li dan huwa aspett importanti, importanti li naraw strumenti globali pal fond globali li forsi sejjir nexxilu l-juża dan il-flus permezz ta' dan il-mod, ġivri mod privat, jina naħseb li importanti li inħallu dan, din, dan il-possibilità biex namlu differenza u nsibu soluzzjoni fuq il-post. Di mhix dilemma bejn is-settur pubbliku u dak privat, din hija xi ħaġa li tmur lil lin lil lin minn din id-diskussjoni. Din il-kwistjoni. Għalek, eżis kollegi mill-ġdid nirringrazzjakom, għat meċxija b'saħħita ta'kom. Mod partikolari l-Komitat Deve, Linda u kollegi oħra. U permettunna inkomplu bil-ħidma tagħna, bl-isforzi tagħna, u nkomplu naħdmu fl-imkien. Nixtieq ngħid li l-impatt prattiku ta' din l-inizjattiva fl-edukazzjoni, f'pajjiżi f'kunflitt hija importanti ħafna biex wieħed jara dan il-benefiċċju reali fuq il-post f'dawn iż-żoni ta' konflitt. Għal Zadari, il-kampi ta' refugjati u f'ġewwa Sirja. L-inizjattiva tiegħi li jmiss idik li insibu soluzzjonijiet għal edukazzjoni f'żoni ta' konflitt madwar Aleppo. Grazzi tassew u grazzi għal kollaborazzjoni ta'kom. Ħaristo, eh, eh, bardzo dziękuję panie komisarzu za... Grazzi tassew lil eh, komissarju, grazzi għal dawk il-klim tant importanti fil-fat infaħruk ħafna u fil-fat ċabċpulek u bħaqek Grazie ta' sew mill-ġdid, nerġa' ngħidlek, Kommissarju.